So, sieht so aus, als wären wir startklar. Dementsprechend. Jider li sa nistaw, nistaw nibdow il debattitu tana bil-mistoqsijiet orali, ħanatu ħarsa lejn il-punt fuq l-agenda li huwa l-mistoqsijiet orali dwar il-delimentazzjoni ta' zoni inqas fil-kuntest tal-riforma tal-politika agrikola komuni nad l-kelma lis sinjura Kostinger għal żewġ minuti. Grazie President, nixtieq nirringrazzja lill konsell tal edenawn issa huwa qasam sensittiv ħafna u importanti kemm għalina kif ukoll il-Parlament in ġenerali importanti li jkollna dibattitu llum. Il-Kummissjoni tagħmel valutazzjoni mill ġdid ta' żoni inqas vantaġġati taħt ir-riforma tal-PAK Taħt il-dokument ta' Mejju tal-2010 kena problemi seri fuq il-proposta partikolari fejn l-żoni nqasvantaġġati rridu jkunu bbażati fuq tmin kundizzjonijiet biofiżiċi, il-ħamrija, il-klima, kriterji oħrajn, ecc. U għal-bosta reġuni. President jinterrompi u jitlob l-kellima biex titkellem iktar bil-mod għall-interpreti biex il-laħqu. Kompli l-kellim. Dan ifisser li hemm bżonn ta' evalwazzjoni minn ġdid ta' ħafna kriterji nisimgħu dan mill-istati membri, iżda xorta m'għandniex il-kriterji kollha. Biex nitkellmu mbagħad fuq negozjati tal-politika agrikola komuni, il-Parlament Ewropew huwa involut bħala leġislatur u għalhekk għandna bżonn id-dettalji kollha biex bekk nevitaw li oqsma sensittivi li huma tant zvantaġġati minħabba n-natura tagħhom ma jebux mill-mappa u jina taw il-ġemp. Bekk, x'dejta tista' tipprovdi l-Kunsillu meta ħnirċievu dawn simulazzjonijiet u din it-tarif kollu? Il-Kunsill jirrappreżenta l-Istati membri u rrid jiżgura li l-Parlament Ewropew ma jkollux nuqqas ta' informazzjoni. Għanna negozjati tal-politika agrikola komuni u dan għandhom waslu għal soluzzjonijiet tajbin għal bdiewa tagħna. Sakemm ikun fadlinna ħin, aħna nirriservaw dritt li d-żoni inqas vantaġġati jinżammu barra mir-riforma. Aħna nitolbu li din il-Kamra tittieħed bis-serjetà u rridu niżguraw ukoll li jkun hemm pjanar ċar għal kumpaniji tagħna sabiex bekk ikun jistgħu jżommu l-attivitajiet tagħhom fuq l-ilma u ikunu jistgħu jkomplu jlaħqu u bekk mhux jingħalqu skont il-produzzjoni tagħhom, skont eh, il-kriteri kimiċi, bioloġiċi, eccetera. Nafu li hemm kundizzjoni diffiċli ta' ċertu żoni għalhekk irridu nieħdu stampa ġenerali biex narfu ta' bilħaq x'seħħ fl-interess pubbliku u dan ikopri ħafna żoni kbar fl-Ewropa. Fl-istess ħin irridu nżommu l-wirt kulturali tagħna lilin mill-agrikoltura. Grazzi, nistennew tweġibit minn għandkom. Grazzi, jgħid President, kellim li jmiss għal żewġ minuti l-Onorevoli Capola Santos. Grazzi, President. Kollegi, eżis, President tal-Kunsill. L-importanza li l-żoni azvantagġati vantaġġati delimitazzjoni fir-riforma tal-pak hija importanti għalina l-koll. Aħna rridu nħarsu l-foresti, rridu konna kwalità aħjar tal-arja u protezzjoni tal-ħamrija U illum qed nitkellmu propju fuq dawn il-suġġetti, dawn il-karatteristiċi importanti. Qed nitkellmu dwar xi ħaġa pratika ħafna. Aħna bħala MEPs bħalissa għandna responsabilità. Jiġifieri li infaslu l-rapport fuq ir-riforma tal-PAK. U rridu niddeċiedu li Fl-aħħar mill-aħħar qed ikollna nilleġislaw mingħajr ma jkollna tarif ċar fuq kif qed jiġu implementati b'mod effettiv dawn il-kriterji fuq il-post. Suppost il-Kunsill diġà tagħna informazzjoni li kien inna u anke l-Istati membri suppost tawna informazzjoni fuq l-impatt ta' dawn il-kriterji ġodda fuq kull Stat membru. Għalhekk, nirressa domanda lil kunsill Nixtieq nkun naf minn għandhom jekk intomx kapaċi ittuna din id-data u jekk iva meta settu jena. Nixtieq u ukoll il-Parlament Ewropew fi żmien xar ser jagħti l-ħidmit tiegħu lill-servizz ta' traduzzjoni. Jekk aħna ma jkollniex dan it-tarif fidejna pratikament ikun impossibbli għalina li namlu leġizlazzjoni b'mod responsabbli. Għalhekk nkompli intenni u ninsisti li aħna għandna responsabilità u l-istati membri għandhom responsabilità oħra minn naħa tagħhom u rrit niċċara darba l dejjem intenni li l-Kunsill għandu jtina l-informazzjoni li aħna jistħoqilna. Jistaw u qegħdin f'kondizzjoni li jtuna din it-tarif li huwa essenzjali għax-xogħol tagħna bħala kolleġislaturi. Grazzi. Il-kellim li miss l-Onorevoli Nikilsina zoċ minuti. Grazie ħafna, President. Skema ta' zoni azvantagġati hija importanti ħafna, speċjalment fl-Irlanda ta' fuq, reġuna tiegħi. 70% tal-art tal-bidja hija jusa bħala żona inqas Il-bdiewa li huma koperta minn din l-iskema ħafna drabi ikollhom eh, tul part-time biss għax ikunu bdiewa part-time U għalhekk li nbidlu l-kriteri għal limitar ta' din iskema kienet mamula b'kawtela sħiħa. Il-tbassir qed jgħidilna li taħt l-art eh, eligibli ħajintilfu l-status fir renju Unit. Dan ifisser li ħajkun hemm telf sa saħan 30% fil- żoni eh, inqas vantaġġati jider li iktar art produttiva tista' tiġi inkluża saħansitra f'din l-iskema ġdida. Dawn huma żoni fejn mhux bil-forsi kollhom bżonn dan it-tip ta' appoġġ u juri li l-Kummissjoni probabbilment m'għamlitx evalwazzjoni tal-impatt xira skont x'inhu l-konsegwenzi ta' din il-modifiki proposti. Jekk irridu sitwazzjoni ndaq għall istati membri kollha, dan jitlob li jkun hemm rikonoxximent ta' kwalinkwa diffikultajiet naturali li kunem ħsarat li xorta waħda jaffetwa bl-istess mod l-produzzjoni tal-bidja. Per eżempju, xeta lil fil-reġun minn fejn iġijin jista' jkun ta' detriment kbir għal bidja u għal ċuħ raba meta mqabel ma' reġuni oħrajn fl-Ewropa. Rridu noqogħdu attenti għaliex li nitfgħu l kulħadd fl-istess kefa mis se tkun l-aqwa soluzzjoni. Għalhekk l iskema ta' żoni inqas ivvantaġġati hija importanti, rridu approċċ aktar flessibbli u nemmen din l-iskema ħadmet tajjeb u ma naħsebx li għandha tixxekkel u ma nixtieqx li tixxekkel. Biex nagħlaq rrit nara min qed imexxi il-pak wara minn kollox hija l-Kummissjoni jew inkella l-Qorti tal-Awdituri. Jidher li l-Qorti kritikat kull mossa tal-Kummissjoni u anke fuq ir-riforma tal-pak stess. Jekk ir-riforma tal-żoni nqasvantaġġati proposta tal-Kummissjoni hija minħabba li tiċedu taħt il-pressjoni tal-Qorti tal-Awdituri, jekk dan huwa l-każ din hija ħaġa skandaluża. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi il-kellim li jmiss żal żewġ minuti l-Onorevoli Lajn. Grazzi, President. Fl-Iskozja xi 85% ta' l-art li tista' tinħadem meqjusa bħala żona svantaġġata u għalhekk ċertu tqanqi qed nistennew dan l-eżerċizzju importanti minn kriteri biofiżiċi ġodda. U taħt il-mappa reġjonali kien hemm ħafna partijiet tal-Iskozja li kienu jaqgħu barra taħt delimitazzjoni ġdida ta' żoni azvantaġġata. Iżda frankament dan ġi rranġat taħt il-konklużjoni tal- ehm, tan-nida li jkun hemm fuq il-ħamrija u dan għandu jitqis minħabba il-kriteri speċifiċi tal-pajis. U dan grazzi għall-eżerċizzju ta' mapping li kien hemm fl-Iskozja. Minkejja li hemm xi problemi dwar il-numru ta' pit li qed ikun hemm fil-artijiet fl-Iskozja u li ħafna minnkom jistgħu jarfu li mhux bil-fors kienu ġenwinament inqas vantaġġati minn żonijiet oħrajn. Meta mqabbel mar-Renju Unit aħna idea ċara kif il-kriteri l-ġodda qed ikollhom impett fuq il-bdiewa tar-Renju Unit meta mqabbel ma' dawk tal-Iskozja. Dan għaliex aħna qed niġu konsultati skont il-Gvern tal-Iskozja. Madanakollu dawn il-bidliet ħafna drabi jinżammu sigrit mill-Istat u għet mux qed jingħataw permess li dan it-tarif jinħareġ lill-Parlament Ewropew. id-deċidu darba dejjem li ż-żoni vantagġati u huma xirqa u qed għal pressjoni tal-qorta tal-awdituri, iżda tarif bħal dan qed jinżamm minn taħt idejn il-membri fil-Kumitat tal-Bidja. Dan huwa kwistjoni ta' prinċipju u bħala kolleġislatur il-Parlament għandu jkollu l-istess aċċess għall-istess tarif li kemm tal-Kummissjoni kif ukoll tal-Kunsill bl-istess mod. Il-Kunsill irrid ikollu koxjenza safja u tina darba l-dejjem tarif li għanna bżon jekk tassaw irridu nagħmlu progress ta' dawn id-dokumenti mill-Parlament. Nappella lill-kollegi biex jappoġġaw il-riforma tal-PAK u d-dokumenti kollha għandhom ikunu maqsuma bl-istess mod mal-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Parlament. Grazzi. Grazzi. Fisem il-Kunsill l-Onorevoli eh, il-Sur Buċkov. Grazzi ħafna President, membri onorevoli, il-Ministeru ta' il-Ministru ta' l-Ikel Danis ma setax ikun hawn illum, sfortunatament u għalhekk fisem il-Ministru il-Presidenza Daniza ħan nwieġeb il-domandi 70 u 71 fuq iż-żoni inqas fil-kuntest tar-riforma tal-PAK. fir rigward l-istampa ġenerali fuq il-konsegwenzi ta' dawn it-tmin kriteri biofiziċi Meta mqabbel ma' delimitazzjoni ta' zoni inqas vantaġġat, il-Kummissjoni staqsit lill istati membri biex iħejju mapep ta' posta ta' ċertu zoni. Qed nitkellmu dwar zoni li jkunu eligibbli għal pagamenti bħala zoni inqas vantaġġati, għabbażi ta' simulazzjonijiet tal-użu ta' dawn il-kriterji. Nifem li il-Parlament Ewropew xtaq jara il-mapeb dettaljati u sfortunatament dan ma kienx il-każ issa. Il-kwistjoni ta' kriterji ġodda għal dizinjazzjoni ta' zoni inqas vantaġġati hija parti mir riforma tal-politika agrikola komuni. Madanakollu, xorta waħda għat m'hemmx tarif disponibbli pubblikament u l-konsegwenzi ta' dawn il-kriteri biofiziċi għadhom mhux fil-beraħ. Għalhekk naqbel il-Parlament u l-Kunsill b'mod indaqs għandhom ikollhom l-istess aċċess għall-istess data bażika għaw l-konsegwenzi ta' l-użu u l-implementazzjoni tal-kriteri biofiziċi. Speċjalment ta' zoni inqas u zoni li għandhom ħafna limitazzjonijiet kbar fuq il-bidja. Sa fejna fien, l-istati membri kollha taw informazzjoni preliminari u pep biex juru l-konsegwenzi tal-użu ta' tmin kriteri biofiziċi u għaddawom il-Kummissjoni. Minkejja li qed nitkellmu dwar data preliminari u tarif preliminari huwa utli li naraw x'ikunu l-konsegwenzi ta' dawn il-kriterji ġodda. Dan jista' jkun relevanti kemm għal kunsill kif ukoll għal parlament biex inkunu jistgħu jifmu aħjar is-sitwazzjoni. Madanakollu, il-kunsill m'għandux aċċess għal din informazzjoni u laqas għal mapep. Il-mapep huma fidejn l-istati membri, huma s-sidin tagħhom u huma jistgħu jiddeċidu minn ħajkollu l-aċċess jekk hux il-kunsill il-parlament u ġala darba l-Kummissjoni toħroġ il-permess permess biex jingħaddew kemm il konsil kif ukoll il-Parlament. Il-Kummissjoni mhix pożizzjoni li tippubblika jew tqassam din l-informazzjoni mingħajr permess. Nifhem li 12 stat membru sissa qablu li jagħtu permess lill kummissjoni li jipprovdu informazzjoni fir rigward dawn it-tarif ta' dawn it-12 membru konċernat fuq delimitazzjoni ta' zoni inqasvantaġġati għabbażi ta' dawn il-kriteri biofiziċi. Dan ser iseħ nar 2-23 ta' april fil-laqa fil-Kumitat Agri tal-Parlament Ewropew. Minkejja din il-kwistjoni aħna nifmu li dawn il- tal-bit ta' ċessibilità u ta' trasparenza tal-informazzjoni min-naħa ta'kom fl-laqqa reċenti fil-laqqa ta' 16 ta' april tal-Kunsil tal-Bidja, il-Presidenza ħeġġet l-Istati membri biex jevalvaw il-ġdid din is-sitwazzjoni u jatuna il-permess biex bekk ikun hemm trasparenza kemm jista' jkun f'dan il-proċess. Jiena nittama li wara dan ħafna stati membri ikunu jagħtu l-permess meħtieġ biex bekk il-Parlament kif ukoll il-Kunsill ikunu jistgħu jaraw x'inhuma l-konsegwenzi ta' dawn il-kriteri biofiżiċi proposti. Kon qed tieni soluzzjon tisfe. Għalhekk din is-sitwazzjoni il-Kunsill mhijiex pożizzjoni irid tikkommenta aktar. Nissuġġerixxi li iktar mistoqsijiet dwar ir ta' dan il-każ jitresqu l-Kummissjoni fil-laqali jmiss fil-Parlament fil-Komitat Agrikoltura tal-Parlament Ewropew kifet fit-23 ta' April 2012. Grazzi. Grazzi tassew issa naddu għal kellima fissem il-gruppi fissem li pp is-Sur Dorfman. Sewġ minuti. Grazzi President. il-periodu ġdid ta' delimitazzjoni għal eh, zoni inqas favorevoli bażikament jew dawk iż-żvantaġġi naturali hija daħqa fil-wiċċ għalija. Jiena ma naħsibx li morna l-aħjar, smajna me rappresentanti tal-Kunsill illi l-Istati membri kif ukoll il-Kunsill jifmu l-affarijiet mod ieħor. Sentajni l rapporti għaj fuq dil-kustjoni ġi adottata ħna minna għad ta' mistoqsijiet fil-parlament dawn ġew u koll mtenni unek illum il komissjoni ma jiset xejn pratikament edda zom zom ma l-linja taħat zom rasa jibsa u ma nafux xinu ma l-applikazzjonijiet ta' dawn l-delimitazzjonijiet, ma nafux eh, x'żoni ser jitneħħew, se jiddaħlu, jista' jkun hemm tejbu iskema attwali, hemm xi stati membri li qed jiġu klassifikati 100% bħala LFA, ġifieri hemm lokal titjib, aħna rridu naraw illi nagħmlu sew il-biċċa tax-xogħol, ġifieri li ndaħlu mhux biss ndaħlu eh, iż-żoni kemm jista' jkun fiha l-biċċa, imma rridu nagħmlu xogħol sew. Għalhekk il-kriterji proposti mhuwiex neċessarjament ser jagħmlu dan ix-xogħol sew. Il-Kummissjoni qed tgħid li ma tistax eh, toħroġ il mafeb li għandhom għax dan huwa f'possess tal-istati membri Inta dawn nistaw jintużaw biex nemendaw il-kriterji. Kif nistgħu nemendaw u naħdmu fuq dawn il-kriterji sakemm m'għandniex din l-informazzjoni? istati membri jistgħu jgħidu illi il-Parlament qed jinsisti fuq din il-forma ġida ta' delimitazzjoni u jiena nħoss li din tkun ridikola. jina nħedġek bħala rappresentant tal kunsill trasparenza sieħa biex nara li l-Parlament hija pożizzjoni illi namlu xogħolna sew fl-interess tal-Konsil u tal-Kommissjoni u fl-interess tal-bdiewa tagħna. Grazzi sem l-essendi Issu de Castro. President, eżis kollegi nafu xinu dati ta' simulazzjoni tal-istati membri l-ġodda għal parametri biofiziċi li proposta mill kommissjoni għal dawk li huma żoni naturali zvantagġati li jikdaħlu il-Parlament e, u koll taħt il-teta ta' kod deċizjoni. Il-trasmissjoni ta' din id dejta għal rappresentanti ta' ċittadini tal-Ewropew turi illi Mġibba ġibba tal-Istat Membri kif ukoll kum il konsil illi bażikament ma jafux dwar din ir-rivoluzzjoni demokratika li ta' tatta tal-Lisbona tagħna. Il-Parlament Ewropew issa issa għandu dritta kod deċiżjoni u issa aħna flimkien mal konsil jridu naħdmu biex ikon nsawru din il-sistema agrikola U allura ma nistawx aħna naqbdu u naqblu ma kull ma jajdunna il-żewġ sostenijiet oħra jridu nkunu fuq l-istess livell tal-Kunsill biex nkunu fuq eżaqat qed jiġri bħalhom u nkunu nafu x'inhu ma proposta l-Kummissjoni. Il-Kummissjoni nfakkar il-Kunsill illi ma jistawx ituna d dejta għaliex xi membri qalu li huma kontra illi jagħtu din l-informazzjoni lill-Parlament. Issa allura aħna ngħidu nsaqsu l-Kunsill biex jitprofa jġier il-Konsil ikun eh, trasparenti kemm jista' jkun u li jitalmu li aħna qed nitkellmu so dwar realtà kompletament differenti istituzzjonali. Grazzi. Is-Sinjura Rajm minuti. President, Konsil, Eżis kollegi. Ija soċa tal-ħġeb illi l-lum għedin nitkelmu dwar il-ġejni ta' CAP u ħankunu għedin nieħdu deċiżjonijiet minajr ma nkunu neċessarjament binna. U minna ma jkunu kriterji ta' teħda deċiżjonijiet biex son nħdu fuq nubbażaw deċiżjonijiet tagħna minn kriterji li tfasslu mill Naħat għal-Konsil irrituna ċans li konna eh, realtajiet konkreti, konna mappa fidejna, dokumenti biex naraw jekk dawn iż-żoni kalonx parametri tajbin, jekk għamlux sens. Mannix, mannix dawn il mappa Infatti li mannix dawn il-dokumenti eh, meħtieġa fisser li ma jafdawnix pala parlament u eh, ma jimpermettunix namlu xolna pala kodeċizzatu jużuri. Eh, u għanna dubi gbar fuq kif eh, dinja sistema li fuq għuħet jista jibbaza il-dawn iż-żoni zvantagġati, għax hemm kriterji oħrajn li jistaw jintużaw biex naraw jekk żona hija jew le per eżempju strutturi storiċi tal-imprizi, per eżempju, imprizi agrikoli. Jew per eżempju jista' jkun li hemm ċertu karatteristiċi individwali u wieħed ma jistax jaqbad tal-linja dritta, ġifieri nevalwaw il-porjoni tal-Kommissjoni u koll. nkellem ma nistax ngħid jiena naqbel ma dak il-kolleġi illi jridu illi dawn iż-żoni żvantaġġati jaqbdu jitneħħew mill-diskussjoni ġenerali tas-CAP. Grazzi. Issa fissem il-ħodor għal minuta u nofs l-Onorevoli Smith. Grazzi, jina bħalla skoċi qed nitkellem bħal mal-pajis mm, demokratiku, ekoloġiku, favur l-ambjent, jina nixtieq nitkellem fuq l-istess livell minn imbarazzat għalik tal-li inti qed tipprova tiddefendi mġibba li bħed ma jistax jiskuża li hija sitwazzjoni Eh, inkredibli para kolleġdaturi li nsabu xorta fija li inti mm, qed tiddefendi din i tal-izvantagġati, ehm, zoni izvantagġati importanti ħafna. Kif smajna, ehm, ehm, perċentuali gbar li juba taħt zoni izvantagġati, u għabdi għatana ħafna iktar importanti di mill-riforma ta' CIP kolla kemmi, ġifuri din hija kruċjali di importanti li mhijiex xi ħaġa sussidjarja, din hija assolutament rilevanti fuq kif aħna nistgħu nġestu l-ambjent tagħna, kif nistgħu nerġixxu għaliha f'dan it-territorju sħiħ. fis aħna għamilna l-modellar tagħna, għamilna l-mapep tagħna aħna ehm, tlifna 622 km kwadrata u aħna qed nigwadanjaw 5500 km kwadrat kont il-proposta ġdida u ġifiri aħna qegħdin nipproċedu bażi ta' dak li poplu skoċċis u Ewropew irid jara aħna l fatt li aħna qegħdin nimxu fid-dlama hawnhekk isna il bendu mhix fuq il-diskussjoni ta' eh, territorji mhix xi ħaġa li nistgħu naċċettaw, mhix xi ħaġa li aħna nistgħu nkomplu naħdmu fuqha. Allura jiena nappella l-kollegi din hija xi ħaġa li ngħidu fir-rapport ta' Dorfman aħna ma nistgħux inkomplu mixinek għaddejnek mingħajr din l-informazzjoni, jiena ma nistax inkompli naħdem minn l-informazzjoni, l-informazzjoni titti nafta li naqissa. Grazzi. Herzlichen Dank. Als nächster Redner hat im Namen der EFD. Grazie. Jina Jina għandi appol. Jina niskuza ruħi, issa għandu minuta is-sur Wojciechowski. Jien nixtieq naqsam dak li smajna fuq il-mapping, irrid ikollna il-kriterji fridejna u fuq din il-kwestjoni L-ewwel net. Jekk aħna qed nitkellmu fuq il-ħamrija, rridu naraw li kull tip ta' ħamrija U jekk se nitkellmu fuq il-kriterji, rridu naraw li dawn ikunu relatati ma, ma xol per eżempju, ma kif titħaddem għax f'ċerti zoni tal-montanji din hija importanti, u anki rridu nitkellmu kollha hawnhekk dwar il-kompetittività. Irridu naraw id-distanza mis-swieq u minn anki sorsi ta' materja prima dawn irridu jkunu il-kriterji li fuqhom irridu naħdmu. il-kellim li jmiss għal minuta għal dawk ta' xelluk ħodor. Grazzi. Il-mapping biex ikonna naraw li ma' zoni mux daqseg vantagġat hija xi ħaġa kruċjali fil-pak. Din li għandha xaqsam li flippi li hija demokrazija leġittima għalhekk iridu nużaw l-istrumenti kollha biex ikollna kontrolli leġislattivi u l-oħra jrid ikollna ta' sens komun u anki l-ambizzjoni tagħna fejn tidħol l-agrikoltura jekk iridu solidarjetà fit-territorji fl-Unjoni jekk iridu agrikoltura ta' kwalità li tkun awtonoma iridu nużaw sorsi rinnovabbli jekk irridu niġġieldu kontra tibdil fil-klima u u rridu naraw x'għandhom x'aqsmu l-affarijiet ta' nutrizzjoni. Għalhekk irridu naħsbu kollox u nimxu f'dawn il-linji, f'dawn eh, l-anijiet u anki dawn il mapeb ta' żoni tal-agrikoltura jkunu importanti. Il-pak mhuwiex suq spekulattiv hija kwestjoni ta' ċivilizzazzjoni li tħaddan kull forum li aħna nejxu kol il-ħajja tagħna kollha. Grazzi, Sur President, kif qalu f'dan id-dibattitu. Hija importanti għall-Irlanda ta' fuq li 70% tal-art edha fl-iskema li qed insemmu aħna konna naħsbu li din ġib aktar, kun aktar ċari f'dak li qed diskuntu. Jiena qed nistħi li intom ġejtu qudiemna kważi ma blebda informazzjoni u jiena rrid ngħid li din mux, tajba għalina. L-Irlanda ta' fuq trid tara li l-iskema jkolla kriterji ġodda. Jina nifhem li l-art li għanna bħalissa bħala zona zvantaġġata se tkun eskluża. Aħna fl-Irlanda ta' fuq irridu nkunu żguri li jkun hemm flessibilità eh, fil-parti amministrattiva. Aħna wkoll irridu nerġgħu nagħmlu evalwazzjoni għal din l-iskema din hija ngħidu għal 2014 u nibqa' għaddejjin sakemm il-żoni kollha li huma żvantaġġati jiġu mill-qwa. Anlass erinnere ich daran, dass eine Minute aus 60 Jiena nixtieq nfakkar lil kulħadd li minuta hija 60 sekonda u s-sur jar jistandu żewġ minuti. Grazzi. Grazzi, Sur President, grazzi lill konsil gleichzeitig im Rat sagen, er ist nicht für die Veröffentlichung, nicht für Kieku mux ħaġa ta' li niddiskutu dan. Aħna rridu jkun hemm aktar skrutinju kemm minn naħa tal-Parlament u anke l-Kunsill. Se jkun hemm dokumenti li se jkunu sigreti <laughs> għalfejn dan għaxan għana kolla stati membri li rridu nkunu nafu dan. Din l-informazzjoni se tkun għant il-Kommissjoni u se tajdu Aħna qed di se niddiskutu bħal eh, isma li huma daqshekk jinvolvu ħafna flus. Aħna hawnhekk għandna l-possibilità qudiemna ta' zona li aħna kunu nistaw inħadmuha u li tkun tista' tagħmel il-frod. U hemm ħafna rqajja fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk iż-żoni żvantaġġati irridu niddiskutuhom f'perjodu tajjeb u nieħdu l-ħin tagħna jkollna rapport speċifiku mhux revedut biss fil-pakk Hija diffiċli li aħna nkompru kollox minn qabel sakemm ma nkunux rajna l-affarijiet sew nistudjaw il-każijiet kollha individwali. Aħna din għandha influenza kbira fuqna, fuq familji, fuq it-tħul tagħhom, għalhekk irridu naraw dan b'mod sew. Grazzi. Hemm karta Blu, sur kun tweġeb għal din il-mistoqsija? Grazzi, Sur President. Sur Jar, inti taqbel miħaj li li situazzjoni fuq il-kriterji f'din is-sistema biex aħna nkunu nistaw nejnu l-żoni zvantagġati irridu jekk inti bidwi, zazuħ u tkun għadej minn krizi, u tkun l-ewel esperienza tijak tal-ħajja. Hija zona zvantagġata u inti xikunu, xtaħseb li jkunu l-effetti għal dawn il-bdiwa fi zoni zvantagġati? Inti kellek l-esperienza u kol. Inti kont f'Mecklenburg. Għalek forsi in għetit qed kelmu biex dawn l-affarijiet ikunu aktar fis-sigriet għax imbagħad ikun hemm affarijiet li xi ħadd li jkollu veru sens komun ma jkunx jista' jappoġġa dan. Għaliex aħna rridu nittrattaw il-kulħadd l-istess. Politik betreiben und ich meine Slajfol mhuwiex bżona żvantaġġata. E, eh, da stupidu li qed nagħmlu hekk. Jien qed ngħid li jrid ikun hemm trasparenza dan il-punt tiegħi. Grazzi. Issa l-kellim li miss għanda minuta. Sinjura Garcia Perez. Grazzi, Sur President, pal maġoranza tal-kollegi tija jina u koll nerġan tenni dak li il-Parlament qed jgħid u jrid li kollu l-informazzjoni kollha neċessarja biex aħna nagħmlu xogħolna mill-aħjar kemm jista' jkun qed naħdmu f'kuntest pjuttost diffiċli fis-settur hemm ħafna inċertezzi fejn għandha x'taqsam ir-riforma tal-pak u f'Mejju tal-2010 dan il-Parlament għamel stqarrija fejn għandha x'taqsam il kwistjoni għadna fuq dawn iż-żoni żvantaġġati u aħna nemnu li il-kriterji biofiziċi ma jkunux bizzejiet għassu kollu, irridu għalek namlu xaħġa aktar, nishtiq nitkellem fuq nitkellmu fuq il-kriterji soċjoekonomiċi għax hemm żoni rurali fl-Ewropa fejn qed jisparixxu minħabba li n-nies qed jitilqu minn hemmhekk ma nistgħux ma naffaċċawx ir-realitajiet ta' dawn iż-żoni rurali fejn qed jitilqu minn hemmhekk. Grazzi. Sir Aylward, din il-kwestjoni ta' zoni zvantagġati hija importanti 15 ta' zona agrikola fl-Unjoni Ewropea hija ehm, marfa bħala zona zvantagġata. U fl-Irlanda hija 75% tal zona siħa hija żvantaġġata għalhekk Dinja importanti ħafna għalina biex biex tejn mit elf familja irlandiza u anke l impat ta' zoni klimatiċi fl-Irlanda il bdiwa li qed jaħdmu f'dawn iż-żoni għandhom iktar problemi u jridu jaħdmu ħafna biex jaqlaw xi ħaġa għalhekk rridu wkoll inqisu l-ispiżi u l-isfidi li għandhom qudiemhom dawn il bdiba għalhekk aħna rridu narraw li din tkun fit-tieni pilastru li tkun iffinanzjata sew u fu taħt il-prinċipju ta' sussidjarjetà. L-istati membri jrid ikollhom flessibilità biex jużaw dawn il-kriterji b'mod kif ikun l-aħjar għall bdiewa tagħhom biex hekk ikunu jistgħu ikunu tawżu l żoni rurali eħe, hemm xi dewmin fejn jidħol dan anke fejn jidħol eh, pagamenti u minn dak li t-tikarna hemm stati membri li huma rifjutaw li huma jgħaddu dawn id-dettalji imma biex niklassifikaw dawn id-żoni jekk hija problematika għalhekk forsi l-Kummissjoni tista' tagħtina indikazzjoni biex jaġlu dan ix-xogħol. Grazzi. Mela, issa miss Sur Hoisling għandu minuta. Yes, Iva, grazzi kollegi. U għadnu għasta rispetta għal din il-kamra, rridu naċċetta u għalek aħna għalluna biex niddeċidu fuq xaħġa l-impatt aħna nafu xinu dinija loba, loba naqra mux tassoltu fil-ġermania, vejna lebda ma pep imma mill-Federazzjoni tal-Bdua Ġermaniżi iva. Hemm xi ħaġa li qed timxi. Aħna naħseb fl-Unjoni Ewropea kulħadd irid ikun l-istess ikollu l-kriterji kollha l-istess kemm ikunu biofiżiċi, ma, ma naħsibx dan ikun biżejjed irridu kriterji soċjoekonomiċi ekonomiċi wkoll biex inkunu nistgħu naraw eżattament x'qed isir ma nistawx namlu mappa tal-Ewropa u nevalwaw ir-reġuni minn ma jkollna xi ħaġa fuq xiex nimxu, għalhekk jiena ngħid li fil-Kumitat tal agrikultura li ikun dibattitu fil-fond biex ikun trasparenti u din hija xi ħaġa li ma tistax issir wara bil bibi maluqa. Grazzi. Is-Sinjora Gerling għandha minuta. Grazzi, Sur President Jiena qed nitkellem fuq dan is-suġġett fisem il bdiwa fil-beach tal-Ingilterra li ma jistawx eh, m'għandhom xejn f'idejhom, m'għandhomx flus. Aħna li nappoġġaw il dawn il bdiwa ikun tajba xi kollhom ħafna benefiċċji, speċjalment li maniġar sostenibbli tal-żona. Kien hemm mijiet ta' eluf ta' nies li huma involuti. Il-proċess ta' negozjati fuq di l-pak hija Ja xi ħaġa li l bdiwa l-ħin kollu għat istennew għamin ċertezzi, xi ħaġa aħna li anki rridu ninkoraġġixxu wkoll li jkun hemm pjan ta' ġestjoni. Għalhekk ma nistgħux inħallu din l-inċertezzi u għalhekk l-istati ma jistgħux jibqgħu ma jagħmlux ma jamlux ma jkollomx responsabbilitajiet tagħhom. l-attitudni li aħna qed nuru hawnhekk għax ħaġa li se tkun ta' mistri anke dawn il bdiewa jekk ridu kredibilità u intom intom taqseg viċin tal-bdiewa ma jina nafx jiġifieri għax qiegħda viċin tagħhom għatuna l-informazzjoni, għatum l-informazzjoni, għaraw li din l-istituzzjoni tamel xola fisem il-kostituenti kolla taħħa. Grazzi. Is-Sinra u Neves. Grazzi, Sor President. Il-Kummissjoni, il-Konsil għallu li aħna rridu nerġaw naħsbu dwar dawn iż-żoni zvantaċċat. il kriteri biofiziċi, per eżempju, fuqhom tkellimna. Iridu li konna informazzjoni kif suppost fuq dan il-proċess. Il-Parlament irid jiddiskuti il-PAK u r-riforma ta' din U d-delimitazzjoni tal-LFAs hija importazzjoni meta importanti meta naraw il-modell ta' tal-Unjoni Ewropea. Qed naraw livelli ta' diskriminazzjoni biex aħna ngħinu l-produzzjoni tal-agrikoltura. Biex fil żoni rurali eħe jkun hemm ix-xogħol u biex in-nies mhux jibqgħu iħallu dawn iż-żoni għalhekk irridu narawha fuq bażi ta' informazzjoni mill-istati membri, informazzjoni dettaljata meta naraw fuq is-sussidjarjetà li hemm bżonn mhux kriterji kriterji biofiżiċi imma anki is-soċjo ekonomiċi li jridu jkunu speċifiċi għal kull stat membru u anki għal kull reġun jridu naraw ukoll il-kriterji biofiziċi akkumulati il-ġeografija, il-klima, il-distanza, dawn huma kollha kriterji biofiżiċi. Anki il-fauna u l-flora, dawn kollox imur f'daqqa u l-Kummissjoni hawnhekk għandha senza għandha nuqqas kbir fejn jidħol din l-informazzjoni u fuq ċerti żoni fejn eħe iridu jitħadmu mill-bdiewa. Portugal għandha territorju fuq il-punent il tal-Unjoni Ewropea. Umbat hemm ukoll l-Azzors pereżempju l-Madeira wkoll huma iżolati. Eine Minute, Herrn Tabagli. Vielen Dank. Mr. Tabagli. Grazie Presidente, kollegi. Jena diplomatiku fil-Unjoni Sovjetika kienu ħafna sigriti dak iż-żmien u ma kont nimmaġina li issa fl-Unjoni Ewropea se jkun hemm dawn is-sigriti wkoll. Alla stant. Tajjeb inkunu nafu li ma reġuni huma klassifikati bħala l-żoni l-inqas vantaġġati. Post fl-Ungerija, fiċ-ċentru tal-Ungerija bejn il-Danubju u x-Mara Tisa, reġun li huwa meqjus bħala semi-desert mill-FAO, il diwa ma jafux jekk dawn mhux ser jingħataw eh, l-istatus ta' zona l-inqas vantaġġata. Għava situazzjoni li jinsabu fija ma jistgħux ikampaw. Jina naqbel ma' Sur Dofman, din um, tal-mistħija minna naħa tal-Kummissjoni u eh, li l-Kunsill Kummissjoni għanzi eh, l-Kummissjoni mhix prezentata f'dan id-dibattitu. Grazzi. Kellim li miss. Is-Sur Ashworth. President, jena nishtiq nitkellem dwar it-tħassib tiegħi li għandi dwar il-konsegwenzi ta' uħut mill-proposti tal-Kummissjoni ta' kif nikklassifikaw mill-ġdid dawn iż-żoni l-inqas vantaġġati. Fir-Renju Unit dawn iż-żoni huma l-iktar mill-żoni sbieħ u rikki kamerant fil-pajis. Iżda huma wkoll postijiet li huma l-iktar eh, vulnerabbli. Dawn huma żoni fejn l-appoġġ tal-pak hija ferm importanti biex ikun hemm eh, għajxin tajjeb għal dawn in-nies li qegħdin jgħixu waħdma hemmhekk dettal l-implementazzjoni se tkun ferm importanti u kritik għal dan ħeġġeġ il-Kummissjoni biex tikkonsidra dawn tliet punti. L-ewwel jadottaw 50% ta' threshold tal-UAA bħala eh, kwalifika standard, it-tieni li jużaw eh, l-iżar unità amministrativa biex tkun tista' tirrifletti eżattament il-potenzjal agrikolu taż-żona u fl-aħħar li juru ċertu flessibilità fir rigward ta' nuqqasijiet eh, naturali u l-kriterji biofiziċi li jiġu ntużati biex jiklassifikaw iż-żona. Grazzi. Grazzi ħafna il-kellim li jmiss huwa Sur Silvestris biex nevitaw dizertifikazzjoni u nippreservaw il-territorju tagħna il-test il-ġdid tal-Kommissjoni jagħti opportunità l istati membri biex jinnappoġġjaw iktar lill bdiewa li jinsabu f'żoni inqas vantaġġati. Dan huwa din għajnuna li tinstab diġà fih dan il-kwadru tal-pak. Dan huwa 5% tal-budget tal-agrikoltura għal ċertu zoni zvantaġġati u eh, dan jista' jitla 300 euro għal kull ettaru. Iżda, id-definizjoni partikolari iż-żoni zvantaġġati. Dawn iż-żoni qed jirriskjaw Eh, u proposti għet jirriskjaw li ehm, ma jkunux komprensibbli, ma jidrux li huma fl-interess tal agrikoltu tal-bdiewa u tal-kontribwenti. Eh, hemm kollox riċidu u mhux qed jirrispondu għall anijiet li huma mixtieqa fir rigward ta' artiklu 68 biex nasistu dawn ir-reġuni partikolari, irridu inżommu ma' regoli l-għajnuniet li jassistu dawn l-żoni zvantagġati eh, qed ikunu limitati. Per eżempju, E, il e, sġar ta' zabuċ fil-Pulja f'naħat isfel ta' l-Italja dawn għandhom bżon ta' 60% fil-rigward ta' titli storiċi. Issa, dawn dawn huma żoni ta' importanza kbira kemm produttiv għall-ekonomija u għall-produzzjoni tal-pajjiż u għall-ekoloġija u wkoll minħabba e, biex inżommu l dawn iż-żoni b'saħħithom irridu ngħinu l dawn it-territorju li qegħdin ibatu dawn huma ta' importanza kbira għax jagħtu dħul kbir lil pajjiż. Ħafna pereżempju postijiet fejn jasru żejt din iż-żona li jagħtu huma importanti għall-ekonomija. Hawnhekk din nirriskjaw eh, ħafna li dawn iż-żoni minħabba dawn il-kriterji biosferiċi. Din hija eh, għatta kriterji fiżiċi u ġeografiċi li huma importanti wkoll għall-produzzjoni. Grazie a lei. Grazzi għal minuta is-Sinjora Karim Bach. President. Nista' nimmaġina l-Presidenta tal-Kunsill li tistiera ftit diffiċli biex jidħlu f'dan id-dibattitu llum magħna. Aħna rridu nħarsu lejn il-qudiem u nittamaw li l-Kummissjoni ser tkun kapaċi tkun istituzzjoni li aħna nistgħu naħdmu magħha. Fir-rigward tal-kriterji biofiżiċi rridu nagħmlu ħelitna. Hija ħaġa li tuża fi skola din il-kriterja iżda hija oħra tuża fil-Parlamentu biex tiddetermina l-futur tal-pak li jiddetermina wkoll il-pagamenti. Dak li għandna bżonn huma kriterji li jirreflettu il-situazzjoni sitwazzjoni ekonomika fil-post u wkoll żona rurali hija huwa post li huwa importanti għan nies fejn dawn jgħixu għandhom attività ekonomika. Il-situazzjoni il tal-art u tal-ilma mhijiex bażi l-unika bażi biex niddeterminaw l-affarijiet. Aħna irridu eh, kriterji soċjoekonomiċi biex inkunu nistaw nuru dawn il-pjanti tal mafib kollha li għandna. Grazzi, grazzi ħafna. Se ngħaddu għas-sur desa żewġ minuti. Grazzi ħafna. President, dawn il-pagamenti li aħna t-nanalizzaw bħalissa huma importanti ħafna għaddiwa tagħna f'dawn id-żoni. Nixtieq ngħid li dawn il-pagamenti huma ta' suċċess għal pak. Huma kontribwixxew għal agrikoltura kif suppost li kopru żoni kollha f'dawn ir-reġuni vulnerabbli li jippreservaw il-biodiversità u u ukoll ix-xogħlijiet tal pak ta' ċittadini, għal-daqsan ċittadini għandhom prospetti f'dawn l-oqsma. Hija ħaġa diffiċja li għalli nifhem kif il-Kummissjoni u l-Kunsill fil-fatt qed tadotta dan l-approċċ, l-approċċ tagħha hemm fuq eh, tmien kriterji biofiżiċi. Dan ser iwassal għal nuqqas ta' ġustizzja. Fis-sistema kif inhi bħalissa hemm xi problemi iżda l-affarijiet ser ikun iktar gravi. 8 miljun ettaru fil-Ġermanja ser, ser eh, jintilfu u wieħed punt nejn ser jiddaħlu taħt l-iskema u għal daqstant irridu naraw eżattament ser ninkludu bħala um, zvantaġġat taħt il-1.2 li għanna issa. Dan kollu ma jagħmilx sens u jiena naħseb li l-Kunsill irid jaħdem ma' kulħadd fl-ispirtu ta' Trattat ta' Lisbona biex noħorġu bi proposti aħjar minn dawn. Aħna bħala Parlament irridu ninaqdu mal-Kunsill u l-Kummissjoni niftu it-Trattat ta' Lisbona biex bekk nkunu nistgħu nifmu sew u kulħadd jifhem sew li Trattat ta' Lisbona li jeżistew l-affarijiet għandhom isiru kif suppost għaliex in nisser inkella ser jifmu ħażin. il-Kummissjoni u l-Kunsill iridu jiltaqgħu u jitkellmu dwar żoni inqas vantaġġati u ikonna iktar mill-informazzjoni li għandna bħalissa li hija ta' 60% biss. Grazzi. Grazzi. Is-sur Kilnofska żewġ minuti. Grazzi ħafna President. Qed nara li l-Kummissjoni u l-Istati Membri kienu determinati biex jaraw eżattament fejn jinsabu żoni l-inqas vantaġġati. Iżda din il-lista mhijiex sodisfaċenti. Ġifieri mm, l-ispeċifikar ta' dawn iż-żoni mihomx speċifikati u sodisfaċenti. Jiena minix qed nara li natajna biżżejjed raġunijiet hawnhekk anka meta inqablu dan mal-frutt frontieri dawn huma differenti, dawn huma differenti bejn pajjiż u ieħor u fil-Polonja il-medja daqs medju huwa ta' 12,000 ettaru. U id-daqs tal-municipalitajiet huwa differenti ħafna bejn stat membru ieħor u għal tant ma nistgħux inqablu mhux possibbli inqablu bejn il-municipalitajiet differenti fl-istati membri jaf ikonna zoni omogeni fejn il-art tista' tqabbila l-ħamrija tista' tqabbilha. Iżda mbagħad f'partijiet oħra, żoni oħra, municipality oħra jkollna sitwazzjoni totalment differenti. Mbagħad hemm is-66% tal-pak li jista' eh, iwassal għal pagament. Dan ifisser li ħafna żoni ser jaqgħu ser jidħlu taħt din id-definizzjoni u allura l-bdiewa mhux ser ikunu jistgħu jaħdmu iktar. Aħna għandna eh, xhieda eh, xjentifika fil-Polonja fuq ħafna żoni, f'ħafna żoni li s-sitwazzjoni hija ferm diffiċli li tiġbor u ġoħi raba ta' kwalunkwe tip jekk inti ma tiġix mejjun finanzjarament mill-Unjoni. Grazzi. Dziękuję. Wir kommen nun zu den Rednern im Rahmen des Catch the Eye Verfahrens und als erste Rednerin für eine Minute. Issa naddu għal tal-Catch the Eye. Naddu għal ewwel kellima. President, Kunsil, il-Kommissjoni. Mhix qiegħda l llum, għandna xtaqna kieku jkunu preżenti magħna l-inqas xi ħadd wieħed biss jien ġej minn reġun li eh, hija dan ir-reġun huwa milqut ħafna minn din is-sitwazzjoni. Għal da sandi miex proċedura tajba biżejjed biex tgħin dawn iż-żoni żvantaġġati. Nispera li tittieħed deċiżjoni tajba fuq dan iżda m'għandniex l-informazzjoni biżejjed biex tittieħed deċiżjoni tajba. Aħna nabżon mhux biss kriterji biofiżiċi, iżda koll għandna bżonn ta' kriterji soċjoekonomiċi u jiena naħseb li l-Kummissjoni għandha tanalizza dawn il-kriterji kif suppost ta' sessja u tara mod indipendenti mir-riforma tal-PAK. Umbat nerġam niddiskutu aktar tard, grazzi. Grazzi. is signora Brendigast. Grazzi kollegi, huwa ferm importanti li naraw il-bilanċ bejn il-ħamrija u l-umidità għall-inklużjoni eh, f'dan il-qasam il-kondizjonijiet u mizita fil-klima għandhom jittieħdu ferm in konsiderazzjoni, per eżempju zoni f'pajjiżi, per eżempju l-Imri u postijiet oħrajn fil-bqija tal-Irlanda, kif ġa insmajna, eh, ser jiġu mill-quta. Jista' l-Kunsill jgħidilna jekk nistgħux nassiguraw il-pagamenti taħt il-maps li hemm bħalissa ta' żoni l-iktar l-inqas vantaġġati. Din hija mistoqsija ferm importanti għall-Irlanda u aħna ħerqana nisimgħu risposta tagħkom grazzi.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 Grazzi aħna marċivejniex kjarifika mill-Konsil, iżda n-numru ta' stati membri li għandhom l-informazzjoni u forsi jina ma smajġ dan il-punt, jina fimt li 20 stat membru għandhom l-informazzjoni u li 12 u ma l-essi li jaqsmu din l-informazzjoni maħna f'din il-kamra. Issa forsi oħrajn eh, skoprew id-deb jew xi ħaġa ma nafx u ma jridux jagħtuna din l-informazzjoni tant sabiħa. Iżda din hija eh, eh, sitwazzjoni sensittiva ħafna politikament. Minnaħa l-oħra, Mingħajr informazzjoni ċara dan il-Parlament ma jistax jieħu deċiżjonijiet fuq id-żoni l-inqas vantaġġati u fuq ir-riforma tal-pak. U għal daqstant jiena nħeġġeġ lill-Kunsill biex eh, ma jgħidx il-Parlament saqsu lill-Kummissjoni għall-informazzjoni iżda rridu li il kunsill jaħdem magħna u jinkoraġġixxi li dawk li ma jridux joffru l-informazzjoni biex jagħmlu dan immedjatament. Jiena smajt tħassib ta' kollegi oħrajn minn stati membri oħrajn u jider li hija magħrufa sew dawn il-pagamenti huma importanti ħafna għal għajxin f'dawn il-pajjiżi u għandha sant forsi nista' nistaqsi mistoqsija lilkom grazzi. Grazzi, grazzi ħafna. Signora Manner. Grazzi ħafna President. Il-żoni il inqas vantaġġati huma importanti ħafna jekk aħna rridu produzzjoni agrikola diversifikata fl-Unjoni Ewropea kollha. Din hija kwistjoni wkoll ta' sikurtà. Jekk aħna naqbu dwar il-kundizzjonijiet, kundizzjonijiet naturali li naraw fiż-żoni differenti ġewwa l-Ewropa, aħna naraw li hemm diversità kbira ħafna aħna għatanna per eżempju metru ta', eh, ta borra fil-Finlandja. Għal daqsam irridu inqisu din id-diversità. Irridu niddeterminaw huma ż-żoni li inqas jekk għandna kundizzjonijiet dajfin jew inkella perjodi eżjina l-agrikoltura, dawn huma fatturi determinanti. Jekk aħna nqisu kwistjonijiet ekonomiċi, ovvjament din hija xi ferm importanti iżda rridu wkoll eh, ninkludu il-kwistjonijiet tal-ewwel pilastru. Importanti ħafna li jkollna proċedura trasparenti u li l-Parlament ikun konxju ta' dawn il-MAPEP. Grazzi. Grazzi ħafna. Isur Ferreira. Obrigado, Presidente. Como sabe, como... Grazie ħafna, ma taf, President. Għal dan kollu għandi biz żewġ minuti. Għandi żewġ minuti u konfermali. Iva, grazie ħafna tal-li konfermajtli. L-ewwel nett nixtieq eh, nagħti sfond għal din il-diskussjoni il-żoni għazvantagġati li eskludu ċertu kriterji fostom xi pajjiżi li iktar foqra bidja, zar u tal u fost il-familja dawn huma tab b'mod ħażin ħafna. L-Unjoni Ewropea qiegħda tiċħat ir-rwol li għandu jkollna għal bidja għal futur. Irridu nqisu żoni l inqas taġati kif suppost. Irridu e, qed inqisu l-affarijiet biofiżiċi iżda qed ninsew affarijiet oħrajn, pereżempju dawk soċjoekonomiċi. Ma tistax, ma nistgħux nimxu b'mod inġust u nofqu l-flus tal-pak bejn il-pajjiżi u bejn il-bdiewa. Ma nistawx nipermettu li dan il-pak jisir iktar inġusta. Għaldaqstant, fuq kwistjonijiet biofiziċi, intom qed tgħidu li xi esperti qalu xinu ma dawn l-affarijiet biofiziċi, iżda ma kienkomx rappreżentanti minn stati membri differenti biex ikun hemm networks jieħ Ma kien hemm l-ebda istituzzjoni, ma kien hemm l-ebda espert Portugiż involut fil-panel. Intom insejtu il-maġġoranza tal-istati membri. Igravajtu ċertu diffikultajiet. Din hija kwistjoni ferm komplessa li tipprova tikseb definizzjoni konġunta u minħabba li ma miltux dan ser tifavorixxu uħut u tagħmlu ħsara lil uħut oħrajn irrit ikun hemm garanzija ġusta li ser ikun hemm distribuzzjoni kif suppost tal-fondi tal-PAK u tippermettu li kulħadd ikollu sofrenza fuq l-ikel. Grazzi. Grazzi sa għas-Sur Nikolescu. Grazzi. Kif qalu oħrajn, din il-politika ma tistax tiġi implementata jekk hemm nuqqas ta' informazzjoni dwar iż-żoni li nqasvantaġġati, Dan jista' jsir sa ma jistax isir jekk il-Parlament ma jkollux aċċess għal dawn il-listi dawn il-mapep u l-Parlament irid jispjega lill-ċittadini dwar id-deċiżjoni li tkun tieħed issa. Kwalunkwe deċiżjoni li tittieħed mingħajr trasparenza ser tkun illeġittima. Jekk aħna ma nistennewx ir-riżultati dawn is-simulazzjonijiet, il-Kummissjoni se jkollha tabbozza proposta oħra li tirrifletti l-osservazzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Il-bdiewa jistennew li l-fatturi kollha li influenzaw il-produzzjoni minn kwistjonijiet ġeografiċi u soċjali jittieħdu konsiderazzjoni. Grazzi. Grazzi. Is-Sur Lavija. Grazzi President, rappresentanti tal-Kunsil dak li aħna smajna l-lum bħala l-pozizjoni ta'kom jidher li lija insult lejn il-Parlament. U insult għal-Parlament għaliex intom mhux qed podġuna fuq l-istess livell tal-istituzzjonijiet l-oħrajn li għandhom ir-rwol eh, tal-liġijiet. Ma nistgħux nagħmlu dan eh, u jindan qed ngħidu bħala ehm, rapporter għal din il-kwistjoni. Mm, intom ma fimtux u ma tajtunix l-informazzjoni li intom għandkom dwar din il-kwistjoni. L-impatt fuq l-ewwel pilastru pagamenti diretti tal-kwoti immirati għad zoni l-inqas vantaġġati mhux se tkun simulabbli jekk ma jkunniex l-informazzjoni kif suppost għaldaqstant jiena ma nemmiex dan il-parlament jista u għandu jatikom risposta fuq il-pak jekk intom ma tatunix l-informazzjoni li għanna bżonn. Grazzi. Herzlichen Dank. Zu Wort gemeldet hat Grazzi. Il-kellem li mess. Sir President, Sinjuri, jiena niġi mis Slovenja u għal pajis tiegħi huwa importanti ħafna li nkunu nafu li ma partijiet tal-mappa tagħna huma meqjusa bħala żoni żvantaġġati minħabba zvantagġi naturali. Issa meta wieħed irid jiddeċiedi fuq uh, dan il-kriterju, kriterji eh, biofiżiċi mhumiex biżejjed iridu nqisu wkoll kriterji soċjoekonomiċi ħaġa li ma naħsibx li ntqalet illum hija li għandna problema demografika serja. Dejjem inqas bdewa żgħar qegħdin jitħlu biex jagħmlu da xogħol u da se jkun ta' problema għal ġejjieni tal-agrikoltura fl-Ewropa. Xi ġranet ilu kien hemm smih pubbliku f'dan il-Parlament u eh, ħareġ illi biss 6 fil-mija ta' zazax li jaħdmu fil-qasam tal-agrikoltura għandhom inqas minn 30 sena u dan huwa kriterju ieħor li għandu jitqis. Grazzi. Għaw xaħat ieħor illi jixtieq jgħid xi ħaġa? Sur Kelly. Jiena ma kont se ngħid xejn għax kont qed nisma' b'attenzjoni imma qed nitfixkel u nitħawat wara da debattitu nixtieq xi ftit tweġibiet. Is-Sur Nicholson l-ewwel semma l-korti tal-awdituri illi qiegħda eh, taħrab mill-Kummissjoni nixtieq nkun naf naqra dwar da. Mbagħad ħaġa stramba li fir riklassifikazzjoni sur des għal illi il ġermanja se titlef 8 miljon ejke eh, u zoni eh, oħra se jitilfu oħrajn u jien l-informazzjoni li mhix qed tingħata lill-Parlament, eċetera, eċetera. Ovvjament hawnhekk l-affarijiet mhux qegħdin sew. U rridu naraw se nagħmlu fl-interess tal-ġustizzja, fl-interess tal-PAK u fl-interess tal-qassam tal-agrikoltura kollu kemm hu. Grazzi. Dank, im Moment liegen wir keine weiteren Ad-hoc-Wortmeldungen vor. Jider illi ma wħadd iktar li jixtieq jitkellem taħt il-proċedura catch the eye, issa immis il-President maħtur tal konsil Mikrofonu ma eh, mit intefa. Om Grazie ħafna. ħafna nisqalu li hemm bżonn ta' ħafna trasparenza fuq dan il-punt u li nieħdu eh, deċiżjonijiet ibbażati fuq l-informazzjoni. Kif Kifat fl-introduzzjoni il-Presidenza talbet li l-aktar stati membri biex jerġaw jikkonsidraw il-pozizjoni tagħhom tal-imot illi jistgħu jtuna l-awtorizzazzjoni li konna qed nitkellmu dwarha aktar kmieni. Hemm bżonn ta' trasparenza f'dan il-proċess u aħna bħala Presidenza se nagħmlu dak kollu li nistgħu biex niżguraw illi dan iseħħ. Jiena nixtieq nirringrazzjakom għal idejat li qsamtu magħna grazzi ta' dan id-dibattitu. Grazzi ħafna jiena wkoll nixtieq nirringrazzja lil kull minn ħasem f'dan id-dibattitu. Qabel ma naddu għal punt li mis fuq l-agenda naħseb illi għandi najdilkom li l-alde